Eh, bħala riżoluzzjoni sħiħa dawk li huma favur kontra assenzjonijiet għaddiet it-tieni hija il-sitt mozzjonijiet ta' reżoluzzjoni fuq in-Nepal għandna xi emendi orali mill-sur Romeva Ruena. Fil-qosar ħafna għandi ħafna emendi orali, jina li sanaqra f'daqqa. U mbagħad nifuta fuqom f'daqqa. L-ewwel waħda hija illa u ċe biex imbidlu il-klim eh, gwerra ċevili ma' konflitt eh, bl-armi. De inneħu l-kalma terminate namlu abolish fuq 12 demise bebolish fid-disa inneħu CPN slash M u namlu UCPM slash M fuq il-K inneħu għader eh, u namlu close to un nizlu 30% u nżidu one off.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 Suppost għandkom dan kollu, suppost qegħdin fuq il-lista tagħkom. Suppost il-gruppi kollandom dawna, ġifiri għedin bil-miktub, għaw xie oġezzjonijiet? Le, mawx, oġezzjonijiet? Mela, l-mendi orali nivutaw fuqom, f'kolla f'daqqa erba, favur, kontra, assenzjonijiet għaddot ġew adottati issa għandna il-paragrafu 23 favur kontra assenzjonijiet ġi adottat il-premessa L favur kontra assenzjonijiet il-premessa M favur kontra assenzjonijiet adottata Issa fuq ir-riżoluzzjoni kollha bħala xi ħaġa sħiħa favur kontra astenzjonijiet ġiet adottata. U fl-aħħar għandna il-sitt mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq il-Libja, mela hawnhekk għandna votazzjoni nominali il-votazzjoni hija miftuħa, il-votazzjoni hija magħluqa. Kulħadd vota Il-sur Possel tivvota qed jagħmel sinjali iva. Il-votazzjoni hija magħluqa. U ġiet adottata. Għandi xi stqarrijiet li rrid nagħmel ukoll naqra bil-ċek, għax edha bil-ċek għonek. Jena nishtiq najdilkom li sinjura Enisha Plaxar Tossur Bonte għallunna bil-miktub illi se jirtiraw mill-pozizjoni mil